Ora l-ordine del giorno rek. Issa fuq l-agenda għanna rapport tal-onervoli Langen dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Naddi il-kelma li rapport tal-onervoli Langen għal erba minuti. Na, ja, vielen Dank, Frau. Grazie ħafna, Signor President. Eżis kollegi, Sur Kommissarju, nixtieq l-għanet nirringrazzja ħafna għal-kooperazzjoni illi kellna li kienet tajba ħafna ħna f'ħafna laqat tal-kumitat fil-fatt ħejjejna dan ir-rapport tfalna ċerna kwestjoni li għadhom pendenti, però naħseb li rnexxilna illi aħna analizzaw tajjeb din id-direttiva tal-IMD, tad-direttiva tal-medjazzjoni dwar l-assigurazzjoni. Jiena nixtieq insemmi xi ftit punti li għallet li l-konsumaturi, il-medjaturi tal-assigurazzjoni kif ukoll il-kumpaniji żgħar tal-assigurazzjoni assikurazzjoni hemm bżonn li jkunu regolati dawn għall-anijiet tal-konsumaturi. Regolamenti ċari għandna bżonn. Apparti minn hekk il-konsumatur għandu bżonn ta' iktar informazzjoni dwar il-drittijiet li huma għandhom viżavi l-kumpanija tal-assigurazzjoni li minn għandha jkollhom polza tal-assigurazzjoni. Aħna naħsbu li l-informazzjoni tkun fil-pubbliku għal-benefiċċju tal-ċittadini u apparti minn hekk jiena naħseb li fil-fatt irnexxina naħdmu fuq kompromess li għandu x'jaqsam mal-obbligi tal-informazzjoni u aħna qegħdin nippruvaw nevitaw ukoll li ċertu informazzjoni ma tingħatax ma l lill-konsumatura apposta parti minn hekk jiena naħseb li fil fatħan introduċu dokumenti dwar dettalji tal-prodotti u anke fuq ċertu E, servizzi tal-assigurazzjoni li l-konsumaturi jkollhom informazzjoni minn qabel u din l-informazzjoni tkun faċli sabiex taqra ħalli wieħed ikun jista' qabel offerta ma' oħra. Parti minn hekk aħna fil-livell Ewropew rridu naraw li konna daw l-obbligi anka għal daw l-kumpaniji tal-assigurazzjoni aħna qegħdin naraw li f'perjodu ta' ħames snin ħajkonna madwar 200 sija. illi fil-fat ħajkunu dedikati għal dan. Għedin nitkellmu jisu fuq ġemma fis-sena illi għandha tkun dedikata għal dan informazzjoni. Mbagħad hemm kapitlu li aħna domna niddiskutu ġifieri dawn il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan fil-fatt għandhom eh, prinċipju analogu mal-MIFID 2, mal-artiklu 3, dawn huma eh, fil-fatt prodotti non-life insurance li fil-fatt aħna rridu naraw li konna l-istess regolamentazzjoni għal prodotti fuq is-suq issa aħna qed naraw li dawn il-prodotti eh, ta' assigurazzjoni mhumiex sempliċement prodotti ta' assigurazzjoni biss iżda huma marbuta mal-investiment natu każ hemm bżonn li jkunu regolati aħjar. Irridu naraw li nagħmlu distinzjoni wkoll bejn dawn il-prodotti differenti. Il-deċiżjoni li aħna qegħdin noħorġu biha eh, suppost għandha toffri iktar informazzjoni, iktar trasparenza mingħajr ma fil-fatt aħna nitrattaw li l-medjatur tal-assigurazzjoni u kumpanija tal-assigurazzjoni b'mod li mhux ġust. Apparti minn hekk aħna nafu li hemm ċertu xewqat li għandna nippreżentaw, aħna nafu illi fil-fatt l-ispejjeż dawk li huma moħbi għandhom ikunu wkoll ippreżentati lill konsumatur speċjalment fuq ċertu prodotti, aħna ssemplifikajna il-prinċipju ta' kaplik u apparti minn hekk aħna qed naraw li ċertu prodotti rridu jkunu wkoll offruti bliktar mod ċar aħna tkellimna wkoll fuq ir-referenza mal-mifid u anka ma' regolamenti u direttivi oħra jiena naħseb li dak li rnexxina niftemu dwar u issa huwa fil-fatt kompromess tajjeb flimkien ma' Shadow Rapporter għal din raġuni jiena nixtieq nirgrazza ħafna li xedow Rapporter u jina naf li minkejja li tres u bosta emendi jina tal-opinjoni li dan il-rapport jistħoqlu l-appoċ ta' kulħadd. Grazzi. Grazie, la parola al... Grazie, il commissario Barnieri Kajbok. La Presidente, bonsoir a chacun e a chacune d'entre vous. Signora Presidente, Kif il-koll nafu dak li qed niddiskutu illum wara nofsinhar hija reviżjoni tal-direttiva tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni kif qal ir-rapporter Sullangen għażla marfa fl-assigurazzjoni tista' tnaqqas il-budgets tal-familji u anke ta' bosta SMS u għawlini jekk il-persuni jizguraw illi il-riskju li jieħdu jiġi kopert mill-assigurazzjoni għalhekk huwa importanti illi namlu din ir din ser ittepi trasparenza u dan huwa pass tassew importanti li qed namlu. Il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni huwa suq dominat mill-SMEs spiss ikunu intraprizi ta' sewżar, mikrointraprizi u minħabba il- partikolaritajiet ta' dan is-suq, il-Kummissjoni proponiet approċ minimu ta' armonizzazzjoni dan qed ngħidu għaliex spiss nisma' illi eh, l-Ewropa tiġi tiġi kritikata għaliex tittarmonizza wis. Qed inħallu dan huwa eżempju fejn qed inħallu fidejn l-istati membri sabiex jaġġustaw il- dan il-kuntest kont il-karatteristiċi nazzjonali xtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal ħidma sfiqa tiegħu rigward ta' dan il-xol. nirringrazzja l onorvoli Langen għall abilta tiegħu, għall-impenn, għall dedikazzjoni għall-kompetenza. Nirringrazzja wkoll l-Shadows, l onorvoli Sanchez Presedo, l-Onorevoli Schmidt, l-Onorevoli Fox, l-Onorevoli Klute u mux xedaw rapporter, rapporters skolla. Nafu illi il-Kunsil ma setax isegwi r-ritmu ta'kom, ser jissokta bil-ħidma minn april li ġej u nittamaw illi jasal għal bil fixxu li ġejjin li l-aħħar tas-sena ir-rapport ta'kom itejjeb immens il-proposta tagħna. Itħassib huwa l-istess, nixtieq nisħaq dwar żewġ punti Staqtu issaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur daħħaltu dokument ta' informazzjoni. U kol setat komplementari għall jopa Rittu ti garantixxu kondizjonijiet ġusti ta' kompetittività fost l-atturi kollha tillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni għall-intermedjarji u għall kumpaniji ta' assigurazzjoni u anke għall-operaturi li ibiħu affarijiet oħra parti assigurazzjoni. Fin-negozjati li ġejjin irridu niggarantixxu koerenza mal-dossier leġislattivi l-oħra illi qegħdin jiġu diskussi fl-istess waqt. Per eżempju, rabtiċċari ma' mifid Edin niprofaw naraw illi dawn il-dossiers ikunu koerenti bejnietum. Jien se niprofa niggarantixxi din il-koerenza flimkien mal-Kunsill. E kif u jistabilixxi l-approċċ tiegħu grazzi, Signora President, dan it-test aħna ser nippermettu lill-assiguraturi tagħna illi kolom pozizjoni fissu insaxħu fl-istess ħin il-fiduċa tal-konsumaturi u l-ekonomija taqbad it-triq ta' tkabbir. Grazzi għal ħidma tagħkom dan id-dossier meċa il-qoddim mod tas-sew tajjeb. Issa l-Onorevoli Styler mill-Kumitat imko għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjora President, grazzi rapporter Kummissarju Barnier bħala rapporter fil-Kumitat Imko dan ir-rapport dam sabiex isib postu fuq l-aġenda tal-plenarja lan tal-riformulazzjoni, tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni kien sabiex għen protezzjoni u fiduċja tal-konsumatur. Is-suq tal-assigurazzjoni huwa frammentat imma l-konsumaturi tagħna, l-klijenti tagħna li huma bil-bosta U importanti li kollom ċertu rekwiziti ta' tarif dawn il-konsumaturi jistaw ma jifmux ir-riski, l-ispejjeż u l-fatturi ta' prodott ta' assigurazzjoni. Il-protezzjoni ta' detenturi tal-polza u koll il-prassi ta' beħ għall-assigurazzjoni għandhom jitjibu. Jena minix perswaza li din riformulazzjoni tirrifletti dan it-ħassib tal-konsumaturi jena rrit illi kieku l-parlament kien ikollu pozizjoni aktar soda, aktar ambizjuża Apparti minn hekk jiena diżappuntata mens illi qed nara li dan din riformulazzjoni tħoss illi tibdel l-ADRs u deċiżjonijiet vinkolanti meta l-ADR eh, minnix ħafna li qbilna dwaru f'dan il-Parlament. Dan huwa ta' tħassib kbir għal dawk il-pajjiżi illi għamlu passiħor, pereżempju r-Renju Unit. L-Ombudsman Finanzjarju għandu setat illi daħal deċiżjonijiet vinkolanti fin-negozji viżavi l-konsumaturi din ir-riformulazzjoni ser potenzjalment id-dajje fil-protezzjoni tal-konsumaturi din hija ta' tħassib l-iktar meta il-bija tal-Ewropa dwar din il-kwistjoni suppost qed tipprova tissodisfa standards olin u l-pajjiżi li jridu jagħmlu xi ħaġa iktar ma rridux nraznuhom minħabba din il-proposta. Dwar il-kwistjoni tal-ADR, minħabba l-kwistjoni tal-ADR jiena mhux ser inkun nista' naċċetta ir-rapport hekk kif jinsab bħalissa. Grazzi tassew, Sinjura President. Grazzi. L-Onorevoli Lena ma jisabx prezenti għal daqstant naddi il-kelma għal kellima fisem il-gruppi għal PPE l-Onorevoli Gal Pelċ. Zewċ minuti. Grazzi, Signora President. E permetti li l ewelnet Nifraħ l-kollega tijaj Werner Langen għal dan il-rapport ta' sewi bilanċat u il-fat li il-partijiet interessati kollha huma koperti minn din il-proposta fissu tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Kontrarjament tal-kelima ta' qabli jiena nemmen illi dan serjati protezzjoni sħiħa lil konsumaturi ser ħares l-interessi tagħhom. U fl-istess waqt ser jiġbet l-attenzjoni fuq ir-riski u l-qsim tar-riskju u l-fatt li t-tarif għandu jasal għand il-konsumaturi fil-pront qabel ma jiffirmaw. Il-polza tal-assigurazzjoni għalija huwa importanti immens illi jekk ikun hemm xi konflitt ta' interess xi disgwit l-istati membri ikunu jistaw jirrikorru għal fatti u l-kondizjonijiet illi jisiru pubbliċi minnaħa tal-assigurazzjonijiet. Forsi aħna stajna nevitaw illi l-intermedjarji jingannaw l-konsumaturi billi joffru l-om prodotti minajr informazzjoni Narma jatu informazzjoni xierqa jiena nemmen li f'dan is-suq it-taħriġ huwa ta' importanza u għandu jsir mandatorju. U ewlin ukoll illi jkun hemm preżenti sistema ta' reġistrazzjoni online għalina sabiex nikkontrollaw il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Is-sistema ser tkun aktar trasparenti, il-burokrazija tista' titnaqqas Sinjora President, jiena nemmen illi dan ir-rapport tant huwa bilanċat illi aħna għandna nappoġġaw. U hekk inħeġġeġ lill kollegi tiegħi sabiex jagħmlu għada matul il-votazzjoni. Grazzi. Fisem l snd l-Onorevoli Sanchez presedo għal żewġ minuti. Ta' Komissarju Barnier, primero mi rekonosco. Grazzi, President, Komissarju Barnier, l-ewwel net nixtieq inrotħaj l-Onorevoli Langen u rapporters l-oħra illi jena ħdimt maħħum miljun u elf persuna taħdem fis settur tal-assigurazzjoni. 62% tal-GDP joħroġ minn hemmhekk. Jiena nemmen illi l-medjazzjoni fl-assigurazzjoni għandha twieġeb għall-standards internazzjonali u tiggarantixxi kundizzjonijiet indaqs l-attivitajiet komplementari u l-premiums baxxi huma esklużi. Il-prodotti li mhumiex assigurati tal-assigurazzjoni huma prodotti diffiċli irdu nindirizzawhom b'mod professjonali għalhekk dan ir-reġistru huwa ta' sewi. Imbagħad hemm il-kondiċi ta' aġir, il-mitejsija ta' taħriġ U importanti illi l-konsumatur ikun jista' jieħu deċiżjonijiet u jkun jaf x'inhu ma l kundizzjonijiet Għalhekk għandna dan id-dokument ta' informazzjoni u mbagħad wieħed irid iħares ir-regoli tal-MIFID. Kompetizzjoni leali għandha tiggarantixxi t-trasparenza jekk ikun hemm konflitt ta' interess. Għandna natu informazzjoni kwantitattiva kif jitlob ir-regolament tal-Ajopa dawn huma prodotti komplikati iżda il-konsumatur għandu jkollu l illi jażel b'mod liberu. U jħares bisħiħ il-prezzijiet illi għandhom ikunu 100% trasparenti fisem l-alde l-onorevoli Ole Schmidt għal żewġ minuti. Eh, särskilt känslig har varit frågan om förmedlarna ska omfattas av ett... Eh, det är en kwestjoni verament diffiċli dwar il-kwestjoni tal-assigurazzjoni, speċjalment maħabba illi aħna rridu nivitaw li jkun hemm abbuż illi fil-fatt aħna nafu li fir-Renju Unit u fl-Iżvezja eh, fir-Renju Unit hemm diġà projbizzjoni ta' ta', e, ta ċertu prodotti fl-Svezja għadna niddiskutuhom, pero jiena naħseb li dan kollu dejjem għandu jkun fl-interess ta' ċittadini u ma nistgħux aħna nippermettu illi il-settur tal-assigurazzjoni jisir monopolju. Jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti minħabba illi din il-proposta għal għal-assigurat tal-assigurazzjoni u tal-medjazzjoni dwar l-assigurazzjoni tkun twassala l-iktar eh, trasparenza u naraw li l-bidliet fil-fatt ikunu pozittivi. Jena nix ta' nkompli bl-Ingliż, din hija lingwa li fil-fatt nasab li kol kemm intom tifhmu aħjar. Fil-fatt qed jitkellem is-sur Lajnen dwar l-allinjament ma' Mifid. Nixtieq nsaqsi lill-Kummissarju l sur Langen dan xi jfisser eżattament fil-prattika minħabba li jiena smajt minn naħa tal-kollega tiegħi sur Gigolt illi fil-fatt din l-emenda numru 4 u 5 Mijiex ħadd influenza n-negozjati li bħalissa għaddejjin dwar l-allinjament ta' MIFID u din it-tieni direttiva ġifieri direttiva revedukta dwar l-assigurazzjoni. Issa jekk aħna niġbru dawn l-elementi kollha ta' Sur Gold 8 u 11, dan jista' jagħmel proċedura legali ħafna iktar diffiċli. Ġifieri jiena nixtieq illi nisna daqxan iktar informazzjoni. Huwa għabizzejiet sur Komissjoni Sur Lange illi bl ermet tal-emendi 4 u 5 aħna nkunu nistgħu insaħħu l-allenjament ma mifit u IMD 2 u dan huwa punt li jiena ħan iddiskuti flimkien mal-grupp għada. Grazzi. Grazie per il gruppo Verde, onorevole Gigold, un minuto. Grazie l'onorevole Gigold al minuto. Grazzi ħafna ziz kollegi aħna nafu li l-ekonomija tal-assigurazzjoni kienet sottoposta u waslet għal ħafna u ħafna lobbying. Aħna nafu li fil-fatt għandna ħafna problemi anka bil-investiment tal-kapital u aħna rajna li għal ħafna snin il-mifid fil-fat ma kienieċ kienet edha emmek maħsuba sabiex tintroduċi ċertu standards u l-Kummissjoni fil-fat xtaqet li tagħmel dan l-allinjament u aħna fil-komitat diġa provajna insibu kompromess illi għandu jisaxħaħ il-ħarsin tal-konsumatur. Iżda nafu li hemm ċertu punti fil-proposta tal-Kommissjoni li ħajdi Tajfu din dan il-ħarsin eh, tal-konsumaturi, kolli nejt li xifti temmen, di għedin jamlu l-istess, xifti minnom għedin jihdu pastura minn dak l-intlaħaq permezz tal-mifit, xifti minnom. Le jina nixtieq nejt l-kollegi li verament aħna rridu nigarantixxu li kunnem kompetizzjoni ġusta bejn il-prodotti ta' fondi, prodotti ta' assigurazzjoni, prodotti oħrajn. Jina naħseb li għada fil-fat ħajkolna il-votazzjoni. Premessa eh, b'saħħitha mhix biżejjed sabiex aħna eh, fit-trilogu ikonna situazzjoni ċarina nixtieq nitlob lil kollegi sabiex fil-fatt jerġgħu jmorru lura għal dak il-ftehim li konna minna dwar dan is-suġġett. Grazzi. Grazie. Grazzi. Jekk m'hawnx talbiet għall-intervent taħt il-proċedura KHDI ngħaddi il-kelma l kummissarju Barnier jekk euh, Merci Madame la Présidente, je peux être bref euh, parce que les interventions Grazie President. Musser neħu fit-tul għaliex l-interventi kienu koerenti anke jekk ċertu semmew ċertu punti partikolari dwar l-istender, l-istender ta' protezzjoni tal-konsumaturi. Suġġett importanti li għanna niddiskutu dwaru fit trilogu Bat għamil kussjoni tal-koerenza mal-dossiers l-oħra minnajr ma ninsew in-natura speċifika tal- Suġġett tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni, jena naqbet mal-onervoli, naqbel mal-onervoli galpel, ċek għanna dawn ir-regoli. F'setturi oħra illi il-koll nafu x'inhuma għaliex ħdimna għalihom it-trasparenza tal-konsumaturi, l-kapitalizzazzjoni tal-banek. kiku ma kenniex dawn, kiku ma kienx ikonna ħafna kriżijiet, kiku kenna dawn ir-regoli qabel il-kriżi stajna nevitaw ċertu approċċi ta' beħ dubjużi illi għamlu ħsara lill konsumaturi u l-fiduċja tal-konsumaturi. Kif għal onorevoli Sanchez Presedo u importanti illi kunem għażla marfa. Irridu nsibu bilanċ bejn il-libertà tal-offerta u l-libertà tal-konsumatur. L-Onorevoli Giegold jappoġġa id-dossier grazzi l-Onorevoli Schmidt. Għajjem punt illi għadu qed jiġi diskuss l-allineament mal-mifid. Punti 4 u 5 b'mod partikolari. Iva għanna neżaminaw dawn il-proposti matul it-trilogi, nifem ir-raġunijiet tar-rapporter iżda hemm xi punti illi għandna nqisuhom. Jiddispeċini, Sur Schmidt jekk m'iniex daqshekk speċifiku ma nistax nidħol daqshekk fid-dettall għaliex irrit naħdem mar-rapporter fi trilogi illi ser jibdew ħalli nkun nista' nwieġeb mod aktar preċiż għal mistoqsijiet tiegħek. Grazzi għall kollaborazzjoni tagħkom. Grazzi, naddi l-kelma li rapporter ek joġbok onorevoli Langen. Grazzi ħafna, Signor President. Jena nishtu grazzi ħafna l-kollegi tal-li tkellmu b daqseg ġust dwar il-rapport. Nishtu ringrazzja l-Kummissarju, naturalment nishtu ringrazzja ħafna u kolli shadow rapporter skolla, l-kollega Sanchez Prezedo, l-kollega Oli Schmidt, Sven Giegold, Ashley Fox, her Gissur Klute, Signora Styler, jiena nasib illi fil-fat irna xilna illi minkejja li kena pozizjonijiet differenti ħafna, irna xilna noħorġu b'diskussjoni tajba u li kienet ġusta u kol. Sur komissjonarju apparti minnek din ma kienieċ eh, eh, maġla daqsek, il-proposta li ħriġtu intom kienet f'ġunju tas sena 2012, iktar minn sena u nofsilu, aħna Eddin naraw li il-Komissar ġorda toqgħod lura jiena naħseb li sabiex eh, nipruvaw intemmu dan kollu ma nafx meta ħajġri jiena naħseb li dan zgumux mhux ħajġri f'dan il-perjodu leġislattiv iżda fl-imiss f'dan il-mandat. Mbatt eh, aħna rajna illi kien hemm min jishti illi jagħmel daqsxejn iktar stretti il regolamenti li għandhom x'jaqsu mal soluzzjoni fil kassa diskwit, jina nasib li għana diġa għanna ċertu regolamenti illi huma varjeti fuq il-livell tal-Istati membri, jina nasib li fil-fat dan huwa din hija l-proċedura li jaċċettata fuq il-livell ġenerali. Ġifieri l-Istati membri jkunu jixtiequ jimplementaw dan il regolamenti mingħajr ma jkunu imposti minn ħadd tal-Unjoni Ewropea. Il-kollega Sur Sanchez Prezedo tkellem anka fuq il-coupling u jina naħseb li fil-fatt eh, kien hemm u ukoll ukoll dwar l-allinjament mal-mifit, is-sur għal xmit kien ta' opinjoni differenti, jiena naħseb li nixxi nasibu kompromess li jista' jippermetti li għana nasibu soluzzjoni tajba għal dan kollu. Is-sur Schmidt fil-fatt diġà tkellem fuq il-din um, il-projbizzjoni, jiena naħseb li jekk kif aħna fjemna vera għandu raġun li il-partit tal-ħodor diġà ħarġu bil-proposta din il- proibizzjoni na naħseb illi fil-fatt dinja tista' tkun dispożizzjoni tajba u dwar l-emendi 4 u 5 u il-fatt li aħna rridu nagħmlu iktar allinjament mal-mifid aħna nafu li għandna ċertu proposti li jinsabu fit-test u fil-fatt jiena naħseb illi huma ħafna ħjar minn dak illi fil-fatt għandna fil-mifid bħalissa jiena naħseb li rridu n-negozzjaw, iżda rridu naraw x'huma l-partikolaritajiet ukoll. U jiena nixtieq eh, ngħid illi fil-matul negozjati x'għadew rapporter sa jkunu preżenti wkoll aħna nkomplu naħdmu b'dan il-lan jina ma nixtieqx issa minflok mill bib naddi minn ċertu dispożizzjonijiet dwar il-prodotti tal-assigurazzjoni li mhumiex xir jom Jien nixtieq ningrazzja ħafna lill-kollega Sur Gigolt illi fl-aħħar mill-aħħar huwa għal ħajaċċetta dan il-kompromess naturalment hemm ċertu emendi oħrajn li trasqu minnaħa tal-partit tal-ħodor. Tnejn minnhom diġà semmejthom ġifieri din il-projbizzjoni din aħna minnaħa tal-partit tagħna ma nistax nistax naċċettawha u apparti minn hekk aħna Għedin nitkellmu fuq l-artiklu ġdid 26a fejn l-Ajopa fil-fat kella eh, il-seta li tipprobixxi ċertu prodotti fis-suq. Jiena naħseb illi dan huwa x-xogħol tal-awtoritajiet tal-kontroll nazzjonali u mhux ix-xogħol tal-Ewropa. Din raġuni jiena naħseb illi dwar din l-emenda nista' ngħid li ma naqbilx, issa parti minn hekk jiena nixtieq nappillalkom sabiex inti intom taħdmu daqsxejn iktar u tirriflettu daqsxejn iktar fuq l-eċċezzjonijiet. Jiena naħseb illi eh, nistgħu nitkellmu daqsxejn iktar fid-dettall dwar dan u għadha ħanivvutaw. Dwar dan u aħna bil-kuntrarju tal-Partit tal-Ħodor għandna ħafna minn membri li vera qegħdin jinformu ħafna fuq il-kontenut din hija differenza bejn il-grupp il-kbar grupp bizzar jena nishtiq nirringrazzja ħafna l-parteċipanti kollha f'din id-diskussjoni. Grazie, la diskussjoni è chiusa e la votazione. Grazzi. Dibattitu malu, il-vot namlu ħada fil-11 nofs. Issa, fuq l-agenda, għanna rapport tal-Onorevoli Grostet, t-tilet program tazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa. Nat il-kelma l-rapporter l-onorevoli